Sari Oettinger u daw kollha illi eh, għamlu intervent f'din diskussjoni li nala issa hawnhekk. Issa immorru għat-tieni punt fuq eh, l-ġenda tagħna tal-lum huwa il rapport tal-Onorevoli Valero fuq l-esportazzjoni ta' l-armi implementazzjoni tal-pożizzjoni komuni 2008. U ngħaddi l-kelma l rapporter l-Onorevoli Valero għal erba' minuti. Grazzi ħafna, President. Permettili nibda billi nirringrazza li Shadow Rapporter għal kooperazzjoni eccellenti anki jekk mhux dejjem naqblu fuq id-dettalji kollha, imma nifhem illi qegħdin naqblu meta niġu biex nitkellmu fuq kontrolli u l-esportazzjonijiet ta' eh, l-armi menti, ecc. Għandna perspettiva differenti u ma, ma naqblu illi l-armamenti ma jridux jaslu f'idejn żbaljati. Aħna konvinti minn hekk maqudin. Din hija kwistjoni politika domestika wkoll minħabba l-atti terroristiċi, l-attakki terroristiċi fl-Ewropa minn membri ta' Daesh li kellhom aċċess għal l-armi Ewropej u nafu wara l-attakki f'Katalonja fakajna ħafna fid diskussjoni tagħna fuq l-esportazzjoni tal-armi waħna rajna fil-medja ta' Spanja illi ir-re ta' Spanja kien sejjer eh, fl-Araba Sawdita biex jipromovi l-armi Spanjoli u għalhekk il-messaġġ tagħna mill-Barċelona kien wieħed ta' slim mhux ta' beħ tal-arma tal-armi u għalhekk hemm Eh, rabta ċara bejn dan il-beħ għall-armi fil arba eh, Saudita li qed tiffinanzja mbagħad il-moskeja fil-Ewropa u qed tagħmel deklarazzjoni tan nies li qegħdin f'dawn il-moskeja. U maħniex nitkellmu biss fa' deklarazzjoni eh, li hija kwistjoni hawnhekk imma l-kwistjoni li l u koll wkoll qed tipprovdi armi lil al-Qaida, lil al-Nusra, lil Daesh huma għandhom aċċess ukoll huma gruppi terroristiċi u ħaġa li ma nistax naċċettawha. Qatt. Għanna regoli, regolamenti u kolna l-pozizjoni tagħna b'tmin kriterji, għanna regolament b'saħħtu ħafna li jiprevjeni jipprevjeni dawn l-esportazzjonijiet għal lejn zoni li huma f'konflitt jew jett dawk zoni li qed jiksru dritti ta' minn sfortunatament dak li rajna fil valutazzjonijiet ta' risk tal stat membri ma kienux satisfaċenti fil-fatt jekk il-kriterji ġew applikati kif suppost ma kienux ikunu esportati lejn l-Arabja Sawdita u qed nagħti biss eżempju għax il-pajjiżi huma liberi li interpretaw ir-regolamenti kif jixtiequ ma ma nistgħux inwafquhom milli jiksru dan il-regolament għandna pajjiżi wkoll illi eh, xtraw l-armi matul perjodu ta' paċi. Imma frattant qed jipparteċipaw b'mod attiv f'gwerer ta' aggressjoni f'pajjiżi oħra jew qed jappoġġjaw forzi armati f'dawn il-pajjiżi. U għalhekk għaliex l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għadhom jagħtu liċenzji ġodda li dawn il-pajjiżi li għaddejjin minn gwerra nistgħu nwafqu din il-provista tal-armi u l-beħ tagħhom din hija xi ħaġa li ma nistgħux nindirizzaw issa imma l-Parlament suġġerixxa embargo lejn l arabi Sawdita fil-fatt aħna nixtiequ insidu u ngħidu embargo f'sitwazzjonijiet differenti. Wara kollox l-embargo l-unika sistema li għandna biex nwaqfu l-esportazzjonijiet li dawn il-pajjiż li mhux qed jobdu regoli u rispettaw ir-regolamenti. U għandna bżonn intejbu wkoll il-valutazzjonijiet tar riskju ma nistax ngħidu biss dak li qed jiġri bħala eh, kemm il-darmi huma perikolusi, imma x'jiġri f'sitwazzjoni f'pajjiż meta jkun hemm il-ċirkostanzi li mhuma u kif jista' jkun l-40 fil-mija tal-tamir tagħna ta' esportazzjoni morru lejn il-vant nofsani li qiegħed jistenna biex jesplodi u l-bqija biss imorru għal pajjiżi l-oħra. Imiex ħaġa raġonevoli illi fl-Ewropa għandna kapaċità tant eċċessiva li għandna bżonn nesportaw biex inwafqu s settur milli kolassa l-industrija tal armijiet jista' jkorpri l-bżonnijiet tagħna stess, imma ta' qed jintqal li biex nagħmlu salvagwardja tal-impjeg għanna bżonn nappoġġaw din l-industrija. U jgħan nifarakom fl-artiklu 10 il-raġunijiet tas-suq mimiex bizzejiet għal liċenzji ta' esportazzjoni. Ir-regolamenti għandhom bżonn nirrispettaw mill-Unjoni Ewropea ma tridx tala għajnejha meta armi Ewropej jiġu użati għal skopijiet illi ma jkunux f'konformità ma' regoli regolamenti tagħna jridu bidliet aħjar skrutinju rridu sanzjonijiet għal dawk il-pajjiżi li jiksru r-regoli u nixtiequ li Sinjora Mogherini tieħu l-inizjattiva tagħha u tuża l-karta tal-embargo meta din tkun neċessarja għal pajjiżi li qed jiksru id-drittijiet tal-bniedem u dawk umanitarji ma nix nitkellmu biss fuq l-immaġni tal-Unjoni Ewropea ma nitkellmu fuq il-ħajja ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Adesso do la parola al ministru. Grazzi ngħaddu issa għal Ministru Mazikas awk Fosna. Fissem il-Viċi President u il-Rappresentant Oli Mogherini. Grazie tassew. President, Member Onorevoli. Fissem il-Rappresentant Oli għal CFSP, Sinra Mogherini. Jena nilqa għad l opportunita biex nil-għad ma' illum u nilqaw koll it-tejja u diskussjoni tar rapport illi ġie imħejji ma l-Onorevoli Varela. Dan huwa fid-dawl tal-skrutinju tal-studju tal-asportazzjonijiet tal-armi u sitwazzjoni fir-rigward. ċan l-interazzjoni ma' soċjetà ċivili u NGOs u dinja akademika u l-industrija żviluppaw sew tul is-snin. Dan din hija kisba imprezzabbli u turi t trasparenza u d li tista' issir mingħajr il-preġudizzju għal responsabilitajiet differenti tal-Unjoni Ewropea u l-partijiet interessati. Meta aħna rridu trasparenza madwar id-dinja, mod partikolari mill-trattat tal kummerċ tal-armi, rridu ngħidu li trasparenza ma jmurx ma tkunx kontra il-sikurità reġjonali u nazzjonali, il-kummerċ tal-armi iktar idur fuq il-regolament li kien ġie attattat fl-2008 li huwa qafas uniku. Iwa bbażat fuq ir-responsabilità tal-Istati membri fuq deċiżjonijiet eh, li jittieħdu fuq il-sportazzjoni tal-armi fuq il-awtoritajiet ta' kontroll u l-Istati membri u l-kooperazzjoni bejnietom il-evalwazzjoni tar riskju u kriterji ta' evalwazzjoni tar riskju huma komprensivi huma wiesa, mod partikolari dak li rispetta drittijiet tal-bniedem kif ukoll liġi umanitarja, ir-riskju ta' diverżjoni u l-impatt fuq stabilità interna. L-offiċċji tal liċenzjar huma panġati mill-ekkim sejjaħ Users Guide illi ġie rivedut fil-2015 biex nalinjaw mat trattat tal-armi ta' kummerċ farmi. Għadik li din ir-responsabilità flimkien ma' din it-tip ta' kriterju ta' valwazzjoni tar riskju, l-għanijiet ewlenin tal-Unjoni huma li jippromuovu politika ta' kummerċ tal-armi responsabbli u konverġenza ta' dawn it-tip ta' linji ta' politika differenti. Milan, dan il-għan maħu il-Kunsill u anki li EAS ipprovdew pjattaforma ta' qsim ta' informazzjoni illi u hija dedikata fuq l-esportazzjoni tal-armi mbagħad anki pjattaforma tal-IT sabiex ikun hemm iskambju ta' informazzjoni rivalwanti l evalwazzjoni tar-riskju inkluż il-ċaħda tal-liċenzja. Dawn it-tip ta' komponenti ġew ukoll riveduti u ġurnati inċentement fid-dawl tal-pożizzjoni komuni li ġie nkiseb fl-2015. Dana Se qed ikompli jikkontribwixxi l-konverġenza tal-linji ta' politika tal-armi hekk kif qed jiddaħħlu fis-seħħ. Issa, ejja nwessaw kemm xejn l-istampa barra mill-Unjoni. Dan it-tip ta' viċinat qatt ta' pajjiżi terzi ġewwa linjati mal-kriterju tal-pożizzjoni komuni tal-Unjoni. Biex jevalwaw biex jgħinuhom daw fil-implementazzjoni ta' kuljum, l-Unjoni mill-2009 għandhom fis-seħħ programm Outreach pa' ilif jiffinanzja il-kooperazzjoni teknika u snin tal-2016-2017 ser jaraq fis deċembru iżda l passi diġà qed jittieħdu sabiex inkomplu x-xogħol deċiżjoni ġdid tal-Kunsill għas-snin 2018-2019. Tirinet? Nixtieq nifreferi għal trattat ta' kummerċ tal-armi. Dan għandu standards għoljin biex ikun hemm trasparenza u kredibilità fil-kummerċ tal-armi. U dan ġie adattat f'Diċembru 2014 u sissa 130 Deċembru eh, pajjiż ġew eh, iffirmawha u 92 huma imsieħba, inklusu sa' membri kollha. Però l-esportaturi u l-importaturi bħalma huma r-Russja, iċ-Ċina, l-Indja u l-Pakistan sissa ma dan ma jew irratifikaw jirratifikaw. L-opportunitajiet kollha diplomatiċi qegħdin jintużaw biex inħeġġu l-pajjiżi illi għadhom ma ħadux passi lejn it-trattat biex jirratifikawha biex jagħmlu dan billi benefikaw u jew inkella jipprovdu il-programm għal għajnuna tal-Unjoni Ewropea fejn huwa mitlub u meħtieġ il-kummerċ tal-armjezz iktar iktar globalizzat u allura huwa d-dmir tagħna illi mmexxu b'eżempju meta niġu l-esportazzjonijiet tal-armi mill-Unjoni u wkoll id-dmir tagħna biex inħeġġu nappoġġaw produtturi oħrajn tal-armi biex ikunu jistgħu japplikaw is-standards tal-ATT. Grazzi lill ministru issa ngħaddu għall gruppi politiċi nibdew mill-EPP Onorevoli Kellam. Żewġ minuti. Grazzi. Sur Massikas. President. Eh, nixtieq ningrazzja l-Valero għal impentija biex ikun hemm punti ta' perspettiva differenti xogħol minnhom għadhom minn differenzi. Imma kolli ngħid jisodisfat li r rapport qed jikkonferma id dritt ta' kull stat sovran għal difiża jew autodifiża li fisser li għandhom id-dritt li jekkwistaw teknoloġiji militari għal għanijiet autodifiża. Il-pożizzjoni komuni bħala kriterju huwa mpenn qawwi min-naħa tal-istati membri biex jikkontrollaw mod sistematika u jivverifikaw l-esportazzjoni tal-prodotti tas-sistema ta' difiżi tal-pajjiżi billi joħorġu wkoll liċenzji trasportazzjoni huma bażi ta' ta' prinċipju. Hemm ħafna problemi bit-twettiq tal-pożizzjoni komuni għal daqsant nappoġġaw approċċ iktar koerenti u sod u iebes. Però li PP ma jħossx li hemm bżonn li noqgħdu nżidu kriterji ġodda jew inkella strutturi ġodda jew sanzjonijiet ġodda biex insaħħu l-kontrolli. L-ewwel nett għalina irridu implementazzjoni tal-impenni li diġà ttieħdu mill-pajjiżi Dak li aħna rridu hija skambi ta' informazzjoni fuq dawn l-emerġenzi u anke l-esportazzjoni ta' infushom. Stati membri jimxu mod differenti biex jiksbu informazzjoni. Li wieħed jaqsam informazzjoni f'waqtu u ħinu u importanti meta xi ħadd irid jiddeċiedi jekk jħajjatux permess għal liċenzja jew le. U jiena nilqa l-approċċ għall kunsill għal dawn il-problemi, anke pereżempju meta nittu pjattaformi tal ta' informazzjoni. E fuq id-diverżjoni tal-armi hija xi ħaġa ta' tħassib iva tibqa' ta' tħassib naqblu bisħieħ fuq li hemm problemi u jridu nindirizzawha b'mod effiċjenti permezz tal-istrateġija u azzjoni konġunta kemm mingħata tal-Istati Membri kif ukoll mingħata tal-Kummissjoni. Aħna tlabna għal voti separati fuq paragrafu 29 u 34 Flimkien mal-ICR nittamaw li l-kollegi jkunu jistgħu jappoġġawhom grazzi tassew. Grazzi Enrique Lam issa fis-sena Soċjalisti u Demokratiċi għajra sender ikjoġbok. Grazzi ħafna President Iva jena u kol. Eh, ninaqat ma' sodisfazzjon għall kooperazzjoni mas Sinjora Valero illi dejjem kienet waħda pożittiva u nixtieq nirringrazzjak ukoll għal fatt illi tkellmet fuq il-punti eh, innovattivi bħal huma l-possibilità li jkun hemm il-lista ta' identità ta' individwi li nafu illi huma impenjati, involuti dan il-kummerċ illegali ta' armi. U wkoll jkunu l-insieħba tagħhom. Ġifier il-possibilità li naraw ukoll din ħtiġa illi nżidu s-sigurtà kontra dawn l-attakki ta' ċiber kriminalità biex ma nħallux tan l-aċċess networks anke fuq livell nazzjonali, dan jista' jkun wieħed mill-elementi ta' riskju kbir, u għalhekk il ħtieġa wkoll inħarġu aħjar u ninformaw aħjar dawk il-persuni kollha li għandhom dan id-dmir u għalhekk ikun hemm l-opportunità li ninkludu wkoll aspett li huwa marbut mal-Brexit meta ġifieri ir-Renju Unit fl-ambitu Ewropew biex ma jkunniex eh, naqis fil-kapacità fil-ħiliet u nżommu l-istess nivelli u standards ta' sigurta palma għanna issa għal dak li huwa l-qasam ta' kummerċ, il-beħ ta' armi u tal-ferat kollha e, msehbin u għaldaqstant hemm eh, bżonn identifikaw ukoll u nagħtu kopertura lil dawk il-whistleblowers biex ikunu jistgħu jitkellmu liberament meta jidentifikaw xi kumpaniji jew amministrazzjonijiet jew sitwazzjonijiet Eh, fejn ikun hemm dan il-kontroll ta' pożizzjoni komuni u fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-possibilità illi jiġi identifikati wkoll il-prassi ħżiena f'din il-lista eh, sewda dawk il-pajjiżi illi qegħdin ngħixu qegħdin jgħixu wkoll mingħajr kontroll fuq l-esportazzjoni ta' l-armi u l-kummerċ bilaterali mal-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar il-ħtieġa il-bżonn illi eh, nimplementaw ir-regoli u regolamenti tal-Unjoni Ewropea biex inkun nistgħu naslu għal rabtiet iktar b'saħħithom ma' dawk li huma s-sistemi ta' kontroll ta' sportazzjoni tal-armi. Grazzi. Orden per il gruppo ECR. E. Grazzi, Reverend Van Orden, għal eh, ICR. E Grazzi, għanna niftakru li s-sistemi tagħna u l-industri tagħna tad difiża huma parti essenzjali ta' sigurtà nazzjonali u tal-ekonomija tagħna ma nistgħux nisottovalutaw l-importanza tagħhom. Ħames pajjiżi Ewropej huma fost il-għaxar esportaturi ewlenin u bħala qawwi tal-armata tagħna dawn l-industri huma regolati sew u jikkontrollati sew u mod responsabbli aħna għandna sistemi ta' kontroll mod primarju biex naraw li sekemm jista' jkun l-arm armi u l partijiet differenti tal-armi ma jispiċċawx anki fidejn il ħazina tal-għadu, il-rogue states u terroristi. Aħna ma rridux iktar regolamentazzjoni fuq l-industrija tagħna sempliċiment biex inkomplu nipromovu l-kawża tal-integrazzjoni politika tal-Unjoni. Renju Unit pajjiżi diġà għandhom kon sistema ta' kontrolli kontroll tal-armi sot u komprensiv irrispettivament għax qed tagħmel l-Unjoni. Issa, hemm ħafna fir-rapport ta' valori li ħnaqblu miegħu, però aħna għandna problema b'għatta punti. Ma posta minn dawn il-kumenti huma fuq l-isforz li tagħmel l-Unjoni Ewropea biex iktar kollha seta' fuq is-Stati Membri li tagħmel il-Parlament qed irrifjuta kull suġġeriment ta' sanzjonijiet mal-Stat Membru li ma jkunx konformi ma' pożizzjoni komuni. bl-istess mod m'hemmx qed naraw ħtieġa f'dan iż-żmien ta' pressjoni budġetarja għal twaqqif ta' fondi tal-Unjoni Ewropea sabiex jintużaw għal mini ta' kapaċità għal dak li hu liċenzjar u infurzar eh, fl-Istati Membri jina kontent li fid-dawl tal-emendi tagħna menu qed isemmu l-International Arms Trade Treaty imma mhux qegħdin jisemmuh biżejjed. Ningrazzja l-Orvil Marsikas tal-enfasi tiegħek fuqha. Aħna rridu nistaqsu għalfejn hemm ħtieġa għal iktar attività tal-Unjoni f'dan il-qasam meta hija l-komunità aktar wiesa internazzjonali li trid tieħu azzjoni. Fil-fatt, fatt jisemmu ftit li xejn il-pajjiżi li kienu l-ar eh, li abbużaw f'din is-sistema li eh, taw ċertu nċertezzi u ta' violenza u terrorizmu fil-kontinent kollu l-Russja, l-Iran, il-Pakistan, il-Korea ta' fuq, iċ-Ċina, E, aħna hawnhekk rridu nifokaw l-attenzjoni tagħna ebda minn dawn il-pajjiżi huma firmatarji tal-trattat tal-armi tal-inġus maquda ma sa membri kollha huma. Grazzi, mistaqsija li konorevoli Van Orden. Minna ħata Scott Kattor, Scott Kattor. Taċċetta? Grazzi, dan id-dibattitu fuq il-commercial armi jħabat ma' demonstrazzjoni kontra l sejjaħ il-fira tal-armi u ftit wara li eh, il premistru Mej marret l-Arabi Sawdita. Inti ħad tifvota favur il-rapport ta' Valera li qed tintlop li kunem jifta eh, dan it-tip ta' kommerċ tal-armi li l-Arabi Sawdita li toqtol it-tfal iż-żar. Iva, jiena notajt li inti ħejjejt il-mistoqsija tiegħek qabel ma bdejt nitkellem u jina jina di tal-formulazzjoni tal-mistoqsija tiegħi ma toġobnix. Ovvjament eh, jiena nikkondanna bisħieħ il-til tat-tfal u anki innoċenti ċivil li inti xie l-esportazzjoni lejla Arabja sadita ma naqbalx magħha. U biex ngħidlek l oħra kien hemm azzjoni li kienet ittieħdet mill-kampanja kontra il-kummerċ tal-armi li ġej mill-Gvern eh, tal-Renju Unit instemma fil-High Court hemmhekk u il-High Court ħarġet favur tal-gvern mhux għalfejn nżomm oh, diċċa soq naqra d-deċiżjoni kollha ma jiena nlesti li qasam milkom il-koll, imma bażikament ra illi s-Segretarju tal-Istat tal-Renju Unit id-deċiżjoni tiegħu li ma jispondix il-liċenzji ta' esportazzjoni li l-Arabja Saudita ma ma kienet ir-razzjonali laqas ma kienet illegali u kienet appoġġjata bisih grazzi. Grazzi. Fisem l-alde Narveli Nart. Grazzi ħafna. Maħġ għad nitkelmu fuq id difiza leġittima. Aħna maħġ nitkellmu fuq hekk, nitkelmu fuq prostituzzjoni ta' dawn in-negozjati tagħna, u nitkelmu nitkellmu fuq dawn it-tmien kriterji. Aħna nixtiequ li jkunu effettivi mhux biss referenza retorika fuq il-karta. il karta realtà mhux retorika. Nitkellmu fuq il-Yemen pereżempju fejn hemm mijiet ta' eluf ta' persuni qed ikunu bombardati eh, prodotti made in Europe. U għal daqstant il-konsekwenza li ma se tkun dak li qed jiġri issa fl-Unjoni Ewropea jgħaddi imħabba in-negozju ta' dem għax teżisti r-realtà tad difiża tagħna imma le mhux neġixxu isna aħna prostituti u nużaw id-dem ta' ħaddieħor u għal daqstant jekk aħna provajna na minn kriterji biex nżommu magħhom biex nużaw sanzjonijiet, per eżempju, mux, mux embargo fuq il-ħalib ma nistawx namlu embargo ek, aħna dawk edin barra mit tmin kriterji. Imma edin nitkelmu fuq pajizi ta' esportazzjoni li edin jiksru daw it-tmin kriterji U għalhekk jew inżommu ma dak illi wedna jew nkunu sinċeri, neliminaw daw it-tmin kriterji u f'dan il-kontest ngħidu nkunu ċiniċi imma l-menu nkunu onesti għax ma nistawx ngħidu illi aħna ma jimportana xejn mill-etika jimportana biss mill-kummerċ. Prego, a nome della GUE, un minuto. Fissem il-GUE. Orville Losing. Jiena kont qed nisma' Revoli Van Orden, isu kollox mhix isew fuq ir-rubini. Amma għandna esplużjoni f'termini minn sportazzjonijiet fil-kummerċ tal-armi. Kellimna fuq il-Yemen, iva, veru, eh, fir-rapport, għan tajjeb li ħaniħdu eh, passi eh, biex ntafu dan il-fenomenu. Kiku xaqt li nara aktar miżuri fil verità għalix importanti li namlu progress ta' veru f'dan il-qasam għanna problema dan huwa ċar daqs il-kristall u rapporti semmi dan. It-tmin kriterji jgħatuna il-qafas vinkolanti għal esportazzjoni tal-armi dan dak li huma. Aħna mhux qed nitkellmu fuq kriterji ġodda hawnhekk, mhux qed nitkellmu fuq kriterji ġodda aħna li ninnotaw qegħdin illi l-pajjiżi kollha qegħdin jaġixxu kontra dawn il-kriterji. U dan mhux biftit, qed nitkellmu fuq il-Ġermanja, qed nitkellmu fuq ir-Russja ta' hawnhekk, hawnhekk qed nitkellmu fuq industrija li s sena 2015 il fuq minn 4000 liċenzja ta' esportazzjoni li xi 70 pajjiż illi kienu jmorru kontra dawn il-kriterji, u almenu kienu kien hemm problemi. Eh, u mhux u ċerta li l-istess problemi band oħra. għanna bżonn tletta affarijiet. Ir-rapport jitkellem biss dwar l-ewwel aspett u vera dettaljat f'kieku, imma bas l-oħra u pjuttost vag. Aħna għandna bżonn illi ikonna obbligu għal rapportaċ li huwa fittost ehm, ċar għal stati membri. Aħna rridu naraw li eh, nkun hemm monitoraġġ għal kriterja mill-awtoritajiet indipendenti u bżonn mekkaniżmi ta' sanzjonijiet anki dawn il-pajjiżi li huma famużi għal ksur tal-liġi tagħhom u tal-kriterji. Inkella l-identità trasportazzjoni ħad kompli għaddejja mingħajr kontroll eh, u ħadd ma jista' jagħmel xejn dwar u dawn il-konflitti jikbru. Għal grupp tal-ħodor il-kollega Luna Lunacek. Grazzi ħafna, President, Ministru, Sinjuri. Meta wieħed jara x'inhu xilu għaddej dawn l-aħħar snin qed naraw li f'termini tal-immigrazzjoni rridu naraw għalfejn in-nies qegħdin jiċċaqalqu. Eh, l-ewwel net dan għandu x'jaqsam mal-kondizzjonijiet tal-kummerċ Imma dan għadu xaqsam u koll ma l-esportazzjoni ta' l-armi u nir nirringrazzja l kollega Valiero għal dan il-rapport għal ixtana jitċara li l-pozizjoni komuni tal-2008 hija vinkolanti legalment. L-esportazzjoni tal-armi lejn pajjiżi fejn hemm il-gwerer hija xi ħaġa projbita u għalhekk jiena nappoġġa talba li l-esportazzjoni kollha tal-armi lejn l-Arabja Sawdija għandhom ikunu projbiti għaliex l-Arabja Sawdija bdiet gwerra fil-Yemen. Din hija xi ħaġa li għafa kulħadd għal daqstant huwa inaċċettabbli pajjiżi l-Awstrija batet 30,000 armi ta' kalibru żgħir lejn l-Arabja Sawdija u dan il-kummerċ irid jieqaf jiena nappoġġa it-talbiet il qegħdin isiru u nitlob lis-Sinjura Mogherini sabiex tagħmel embargo ġenwin fuq l-armi kontra l-Arabja Sawdija. Grazzi ħafna għal-grupp tal ifdd il-kollega Kava. Grazzi, President L-esportazzjoni ta' l-armi u munizzjoni għandu jiddependi fuq l-evalwazzjoni ta' eh, gvernijiet, individwi u sovrani. Jiena darba kont xettiku dwar il-politika tal-gvern tiegħi stess dan il-qasam imma jiena nemmen illi din il-politika għandha tkun biss fil-fidejn il-gvernijiet Dan huwa element li dejjem se jkollu impatt fuq l-elezzjonijiet ġenerali waqt il-kampanji elettorali wkoll wara il-Brexit edin jajdu illi il-Renju Unit għandu jibqa segwi il-pozizjoni komuni. Jena ma naqbilx u fil-waqt illi aħna għadna ma nafux se jkunu l-arranġamenti ta' difiża u l-politika barranija se tkun minn dokument li ħareġ tal-lodu eh, naraw illi ħafna nuqqas ta' dettal. Sur President dan il-nuqqas ta' dettal musajjien il-ħat u probabilment se jkompli jagħmel il-problemi għal ċar jekk għanna rridu indipendenza f'dan il-qasam ir-Renju Unit jrid joħroġ mill-istruttura ta' kmand militari tal-Unjoni Ewropea fejn hemm bżonn nużaw il-NATO bħala conduit l-elettorat tal-Renju Unit għal dan il-vota meta ġeċida illi joħroġ mill-Unjoni Ewropea fir-referendum tas-sena li għaddiet. L-Onorevoli Schaffhauser għal-minuta. Mikrofonu għal-kellim. dawn ir-regoli u l-użu tagħhom qegħdin diġà ixxeklu l-libertà tal-pajjiżi tagħna. Aħna rajna dan meta kien hemm il-kwistjoni ta' Misran meta Franza marret lura minn kelmita u erdet il-fiduċa li ċerti xerreja seta' kellhom fija u aħna segwejna il rakkomandazzjonijiet madana kollu meta l-armi tal-ponent għandhom jaslu fidejn gruppi neonazi nazisti bħal fil-Ukrajina jew inkella fil-ġihadisti bħal fis-Sirja jew fil fant nofzjoni illi għandu viżjoni speċjali ħafna ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem imma da kollu jibqa possibli bla poċ tal-Kommissjoni u anki sansitra bla poċ ta' dan il-Parlament tal-ċerti pajjiżi. Aħna ma nistawx inserħu l-indipendenza u l-kredibilità ta' Franza fidejn ħaddieħor hija eh, eh, huwa wasal il-moment illi Franza issa toħroġ mill-Ewropa. Grazzi, mela imess is-sur Gale għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ta' dak illi inti għat un nishti nirringrazzja l kollega Masjas u koll. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-politika barranija tagħna u rridu nirrikonoxxu darba l dejjem li aħna bħala Unjoni Ewropea aħna l-uniku reġjun fid-dinja li għandna katalgu tant ambizzjuż ta' kriterji dwar dak illi m'għandux jinbih. U dan il-katalogu jservit bħala rakkomandazzjoni lil pajjiżi oħra fid-dinja sabiex jużaw dan bħala gwida imma mill-banda l-oħra rridu wkoll nkunu realistiċi. Din il-pozizjoni komuni tal-Kunsill probabbilment ma kienet qatt issir realtà li kieku ma kienx għall-istati membri illi rridu japplikaw dawn il-kriterja l-esportazzjonijiet tagħhom jaraw jekk ma jikkwalifikawx. Naħseb illi dan huwa fatt. Madana kollu fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill dawn il-kwistjonijiet ikunu diskussi b'mod regolari s-sitwazzjoni f'bosta zoni ta' konflitt u naħseb illi tkun ħaġa tajba kieku mir-riżultat ta' dawn id-diskussjonijiet ikonna pożizzjonijiet komuni fuq reġjun speċifiku fejn hemm konflitt. Naħseb illi bekk nkunu qegħdin ngħinu il dak iż-żona fejn hemm il-konflitt u saħansitra anke l-komunità internazzjonali nemmen illi għandu jkun hemm diskussjonijiet fil-Kunsill u jekk il-Parlamenti Nazzjonali se jkollhom diskussjonijiet dwar jekk il- parlamenti tagħhom isegwux il-kriterji tajjeb jepwes imma l-oħrajn jridu jkunu inklużi wkoll. Grazzi l-Onorevoli Pizzola. Grazzi, Signora President. Il-rapport jgħid bir-raġun illi l-Istati membri għandhom il-dritt li jikbru jiksbu teknoloġija difiża Memson ta' trasparenza, mem standardizzazzjoni għal verifika u rapportar u dan il-nuqqas ta' trasparenza ta' melħsara li l kumpaniji li b'mod leġittimu jiproduċu jiddefendu t-teknoloġija tagħhom imma anki l-utenti ħarin ta' dawn l-armi ma jissodisfawx il-kriterji fil-pożizzjoni komuni kważi 100 biljun licenzja għall-esportazzjoni tal-armi mill-Unjoni Ewropea ammont enormi waħna għandna nitolbu iktar trasparenza u rapporti dwar fejn qed jispiċċaw dawn dawn l-armi il-komunità internazzjonali ħafna drabi iddum ħafna biex tirreaġixxi wara li faqgħu il-konflitti, u mbagħad għandna bżonn li kriterji sabiex nikkontrollaw l-esportazzjoni tal-armi innuqqas ta' politika komuni għad difiża fl-Unjoni Ewropea hija waħda mill-kawżi għall-espansjoni ta' l-esportazzjoni ta' teknoloġija militari għandna bżonn ta' kriterji sabiex insaħħu l-integrazzjoni fil-Unjoni Ewropea għad-Difiża. Il-kellim li miss. Grazzi ħafna, President. L-armi esportati mill produtturi Ewropej lejn pajjiżi terzi jispiċċaw fidejn zbaljati u jintużaw mbagħad għal biex jiseħħu jitwet u rejati tal-gwerra U din ir-realtà diffiċli wieħed ibiddilha għaliex il-gwerra fiha nfisha katastrofi u toħroġ l-ar aspetti tal-natura tal tal-bniedem. L-industrija tal-gwerra tifjorixxi meta jkun hemm il-konflitti u anki jekk aħna nwaqfu l-beħ lejn pajjiżi terzi ma nistgħux nikkontrollaw dak li jsiru li jsir fil-ktajjen l-oħra eh, l-oħra tal-katina u din l-inizjattiva illi l-industrija militari tal-istati membri mpoġġuwa taħt il-kontroll ta' rappresentant li missa twassal għall-ebda riżultat dan huwa sforz ieħor tal-Unjoni Ewropea biex tikseb setat addizzjonali. Jiena din ma nistax naċċetta għaliex jiena nemmen illi dan se jgħin lill produtturi il-kbar tal-armi fil-waqt li hemm produtturi aħjar li segwu regoli ma jkollhom ebda ċans kontra tagħhom. Rapport publikat il-biraħ minn Amnesty International għal li kull sena l-armi tan-nar joqtu għal nofs miljun ta' persuna ħafna miljuni oħrajn huma maqbuda f'konflitti brutali minħabba li hemm dan il-beħ responsabli tal-armi responsabbli pal il-beħ tal-armi lill-Arabja Sawdija li użatom biex eh, tagħmel erda sħiħa fil-Yemen jew inkella dawk illi intużaw fl Spanja kontra dritt internazzjonali. Issa, aħna eh, nitolbu mhux bis istituzzjonijiet Ewropej, imma anki l-Gvern Spanjol u anki l-resa biex ir relazzjonijiet imprenditorji eh, mal-pajjiżi bħall Arabja Sawdija u Qatar. Dawn ir-relazzjonijiet qatt ma jistgħu jikkondizzjonaw l-politika barranija u laqas ma jistgħu ikunu jingħataw iktar importanza mid-drittijiet tal-bniedem ir-rapport fi ħafna elementi pożittivi dwar is-segwiment tat-trattat internazzjonali drittijiet tal-bniedem hemm u trasparenza. Aħna nemnu li dak li huwa importanti li mhux biss nivvotaw favur ir-rapport imma nimpenjaw ruħna li ma jibqax biss klim firaħ fuq karta. L-Onorevoli Bukne, minuta. Grazzi. Il-Parlament Ewropew illum tkellem b'mod ċar kontra l-esportazzjoni tal-armi imma hija teħodha tal-mistħija li pajjiżi il-Ġermanja għada waħda mill-ikbar esportaturi tal-armi lejn reġuni li fejn hemm il-konflitti fl-24 ta' Settembru irrispettivament min jitla wara l-elezzjoni dan din l-esportazzjoni se tkompli Merkel Gabriello Schulz fil-pubbliku Eh, kontenti illi jitkellmu bħal kieku kienu s-salvaturi tal-immigrazzjoni, imma meta jkunu fil-gvern eh, jagħmlu xaġa differenti l-esportazzjoni tal-armi edha twassal iktar movimenti migratorji qegħdin ibijaw l-armi lejn l-Arabja Sawdija fost pajjiżi oħrajn u l-esportaturi ġermaniżi esportaw affarijiet li qegħdin jintużaw kontra n nies tagħhom stess, pereżempju Turkija, Turkija qegħdin jiżommu lura l-Kurdi u eh, l-Arabja Sawdija qiegħda tuża eh, eh, l-armi ġermaniżi fil-Yemen. hija xi ħaġa ipokritika għall-aħħar jekk minn banda qegħdin noħolqu raġunijiet sabiex l-immigranti jiċċaqalqu u mbagħad nagħmlu ta' biruħna illi aħna s-salvaturi tagħhom għaliex nilqgħuhom f'pajjiżna. Grazzi Sur Castaldo, għandek minuta. Grazzi President, għaddejt iktar minn sena minn meta aħna tkellimna fuq id-dossier ta' qabel fuq l-twetti tal-pożizzjoni komuni dwar l-esportazzjoni tal-armi. Ma tantx inbidlu affarijiet minn dak iż-żmien law il-beħ tal-armi mi xaħarira l-istati membru edin jgħat jizdiet lejn pajjiżi li għandhom standards demokratiċi baxxi ħafna l-Eġittu, l-Arabja Sawdija u oħrajn. Iva l-Arabja Sawdija li aħna f'dan il-parlament konna tlabna embargo fuq l-armi fi frar tal-2016 u ħassejna li il-beħ tal-armi l-Rijad imur kontra dak li nemnu fiħ aħna fl-Italja rajna boom tal-beħ eh, tal-armi eh, eh, zdiet ħafna aħna nitkellmu nifotaw imma l-istati membri ma jagħtux każ dak li ngħidu aħna il-bombi għadhom niżlim bħaxxita fuq il-Yemen hemm ħafna nies li qegħdin imutu saħansitra anki tfal jekk ikonna kriterji li ħadd ma jikkontrollhom u jarekux qed ikunu rispettati ma jsarfu għal xejn. Jiena inni ngħid dan u l-emenda li ressaqtiena din tajt u nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-li laqat dan, dan is-suġġeriment tiegħi Issa l-Unjoni Ewropea rebħet il-premju tal-paċi, issa għanda tibda taġiċi sabiex ikun verament jisħoq ila dan il-premju. Sur Le Breton, grazzi President, il difiża nazzjonali kompetenza nazzjonali wek għanda tibqa kull stat għandu dritt illi kollu teknoloġija militari biex jiddefendi li l-nifsu għandu dritt ukoll illi jesporta liberament l-armi tiegħu. Imma bżonn ta' prekawzjonijiet biex ma ma bijawx armi l pajjiżi li se jużawhom kontra tagħna jew eh, jaqgħu fidejn it-terroristi jiena napprova il rapport Valero li jitkellem dwar il ftejjim bejn l-istati membri inkluż mal-istati mal-Renju Unit jiena naqbel miegħu iktar u iktar meta jgħid li għandu jkoll hemm embargo fuq il-beħ tal-armi lejn l-Arabja Sawdija jiena skandalizzat bir-rapport imma meta jgħid e- e- li e- rrit irrit imur kontra s-sovranità nazzjonali u jiddeċidi illi l-Unjoni Ewropea għandha tiddeċidi min se jkollu l-permess li jbih l-armi jew li għalek jiena se nivvota kontra tiegħu dan ir-rapport. Kellim li jmiss, meta nitkellmu dwar difiza nazzjonali, meta nitkellmu dwar l-esportazzjoni tal-armi, ma nistgħux nitkellmu kif ġiġi, rridu niftakru illum illi l-pajjiżi l-kbar li esportaw l-armi fosthom il-pajjiżi Ewropej jirrispettaw standards preċiżi ħafna kemm internazzjonali u anka Ewropej u madana kollu fost ċerti pajjiżi fostom Franza għandhom regoli u standards nazzjonali huma iktar stretti minn dawk Ewropej Mbagħad irridu niftakru wkoll meta nitkellmu fuq dan is-suġġett il-konverġenza ta' interessi tal-pajjiżi eh, fil-ġlieda kontra terrorizmu, il-ġlieda kontra il-traffikar, il-nuqqas ta' stabilità f'ċerti pajjiżi, għalhekk f'dinja fejn il-konflitti edin jisiru dejjem iktar internazzjonalizzati, ovvjament hemm bżonn li jkun hemm ċerta solidarjetà u aħna ma nistgħux nirrifjutaw lil ċerti pajjiżi l-opportunità li jiddefendu lilhom infushom, bod partikolar meta jaqblu mal-valuri tagħna illi wieħed jgħid illi maħniex se nipermettu l-esportazzjoni tal-armi hija xi ħaġa purament e- ideoloġika jekk aħna ma nħallux il-pajjiżi illi e, jiddefendu ruħhom inkunu qegħdin inkunu boloħ għaliex iċ-ċittadini tagħna għandhom id-dritt li jkunu mħarsa li jkun hemm kontroll strett fuq l-esportazzjoni tal-armi iva din hija xi ħaġa li għandna bżonn li nagħmlu imma li nirrifjutaw l-esportazzjoni għannom ta' utopija paċifista nkunu qegħdin niftħu it-triq għall-oħrajn li m'għandhomx l-istess skrupli li għandna aħna. Signora Alio Mari, għandek blue card ċetta. Onorevoli Luna ċek, tista' tagħmel il-mistoqsija tiegħek. Grazzi ħafna, Sinjura Alio Mari. Inti qed tgħid li dan huwa rapport paċifist, minti ma tistax twaqqaf l-Istati membri milli esportaw l-armi. Issa l-pożizzjoni komuni Ewropea dwar l-esportazzjoni tal-armi tfasslet mill-Istati membri u l-gvernijiet huma voluti wkoll, sansi trank il-gvern Franċiż u hemm tliet kriterji dwar il-kondizjonijiet illi skontom mandu jkunem ebda esportazzjoni ta' l-armi u l-Arabja Sawdija ta' taħt din il-kategorija għalix qed timmira il lejn il miri ċivili qed ikun hemm ħafna mwiet, ħafna nis midruba f'dawn il-pajjiżi qed nitkellmu dwar esportazzjoni ta' armi mill-Franza, Ġermanja, probabbilment l-Awstrija u anki ir-Renju Unit. U inti qed tajt li protezzjoni tal-dritt eh, tal-ħajjiet tan-nies u maħmerijiet paċifisti, Sinjura Aljomari. Mari. Sinjura Luna Ċek, jiena naf x'inhi l gwerra jiena bħala Ministru tad-Difiża mort f'pajjiżi fejn kien hemm il-gwerra, naf xi ġifieri, għalhekk jiena nifhem x'inhi gwerra. Fil-mistoqsija tiegħek hemm żewġ elementi l-ewwel net fuq il-kriterji iva, il-kriterji iffissaw il-kriterji għatlek il-pajjiżi Ewropej għatilkom ukoll li Franza kien il-pajjiż li kellu l-iktar kriterji stretti fid-dinja kollha fuq l-esportazzjoni tal-armi, dik l-ewwel ħaġa Mbatt fuq l-Arabja Sawdija, issa muwa ħafna l-Arabja Sawdija, fakkarkom milli jiena il-kap ta' delegazzjoni li huwa responsabli għal dawn il-pajjiżi u dan ir-reġjun mela, flimkien mal-Arabja Sawdija tkellmu wkoll fuq eh, l-Iran u pajjiżi li qegħdin jaħru l-popolazzjonijiet tagħhom maraw ir-rapporti mhijiex l-Arabja Sawdija ma' pajjiżi oħrajn u bad ftakra ħaġa oħra illi l-koalizzjoni tal-pajjiżi kollha Arab tal-Golf eh, interveniet fuq talba tal-gvern li tal-Jemen. Allura inti qed tgħid li inti tappoġġa ir-rebelli kontra il-gvernijiet leġittimi. Dik hija wkoll il-mistoqsija li qed tagħmel inti. La parola l-Onorevole Anna Gomes. Grazzi. Il-kellim li miss l-Onorevoli Gomes għal minuta. Iva, jiena naqbel ma dak li għalet il-Sinjura Luna Ċek, il-Sinjura Alio Mari u kienet il-presidenza franċiża illi din il-pożizzjoni komuni saret pożizzjoni komuni. hemm il-problema tal-esportazzjoni tal-armi lejn l-Arabja Sawdija fi frar tal-2016, aħna pala parlament labna embargo minħabba il-gwerra kriminali kontra il-Jemen nista' nitkellem fit-tul imejja ma nistawx ma ninsewx il-pajjiżi l-oħrajn. Hemm ukoll il-, -il il-fatt li l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' dawn l-armi teddet is-sigurtà ta' dawn il-pajjiżi u anke s-sigurtà tagħna għaliex dawk l-armi esportati lejn pajjiżi terzi jiġu lura fl-Unjoni Ewropea jsibu ruħhom fidejhom fidejn il-gruppi terroristi kif ġara fil-fatt fi Franza hemm bżonn ta' kontrolli indipendenti b'mekkaniżmu ta' notifika ta' kontrolli u sanzjonijiet huwa urġenti illi konna kontrolli wara l-esportazzjoni biex niżguraw illi dawn l-armi ma jirġawx jiġu esportati lejn utenti finali li ma jirrispettawx il-kriterju tal-pożizzjoni komuni u rridu nigarantixxu illi Renju Unit wara l-Brexit jibqa' legalment marbut mal-pożizzjoni komuni. L-Onorevoli Fjellner. Il-ħar frågan Grazie ħafna President. Mela, dwar dan is-suġġett faċli li wieħed eh, joqgħod jipprova jintoġob jew ikun populista biex ngħidlek. L-armi huma ħaġa kera ħafna joqtlu lin-nies u għal daqstant wieħed għandu jipprojbixxi l-esportazzjoni tal-armi u daqshekk. Imma minnaħa l-oħra l-esportazzjoni tal-armi hija kwistjoni ta' politika ta' difiża u sigurtà u fiħt għandik il-politika ħafna drabi l-affarijiet ikunu komplikati. Lima pajjiż qed ibih xiex lil min u meta dina hija xi ħaġa tkun evalwata każ b'każ u mal-meda ta' żmien l-evalwazzjoni tinbidel. il kustjoni fil-verità hija min ser jiddeċiedi fuq dan fl-Iżvezja huma ftit ħafna l-politiċi li jgħidu li jixtiequ sistema differenti eh, li ħajajdu li fl-Iżvezja nixtiequ nkunu aħna l-Iżvediżi stess li niddeċidu fuq il-politika tad-difiża u s-sigurtà tagħna. Imma f'dan il-każ partikolari hemm ċertu politiċi li qed jgħidu li għandu jkun hemm pożizzjoni komuni li tkun tinkludi sanzjonijiet u tana bekk qed tella dan din il-suġġett fuq livell intergovernamentali Eddin, eh, ninsew il-sussidjarjetà bħal kieku sussidjarjetà sempliċement eh, kod li ma teqbillek tilbsu u meta le tneħħieħ. Imma din hija xi ħaġa li aħna mhux se naċċettaw, naf li rridu nagħmlu ħafna iżjed f'dak li huwa kooperazzjoni mal-industrija tad-difiża u imma irridu nqogħdu attenti x'miżuri nieħdu. L-Onorevoli Fjellner, għandek mistoqsija, għandek blue card. Taċċetta? Onorevoli Valero. Ħemmillek il-mistoqsija. Kjoġbok. Eh, mela l-mistaqsija minna ħatijaj ija. Dil bieċa ta' xol fej rajta inti, fej eh, fej sibta dil l-Svezja titħol l deċiżjonijiet tagħha fuq l-esportazzjonijiet tagħha. Il-pożizzjoni komuni hija dak li qbilna bejnietna fuq il-livell minimu u inti taf sew daqsi illi fl svezja qed inkomplu nsaħħu ir-regoli u e, qed ngħidu aħna illi jrid ikunu taħt kontroll tal-regoli dawn ir-regoli li huma deċiżi bejnietna. Grazzi ħafna. Inti ma semmejtx e, l-ikbar differenza bejn il-pożizzjoni komuni u bejn dak li qed titlob inti u dak huwa s-sanzjonijiet. kifat l evaluazzjoni li sir minn żmien żmien tinbidel u jekk jekk l-Unjoni Ewropea għandha l-opportunità li tintroduċi sanzjonijiet u tikkastiga lil dawk li għandhom opinjoni differenti, mela dak li qed tagħmel huwa inti illi tiddeċidi xi ħaġa fuq livell intergovernattiv. Mandi l-ebda dubju li ħad iġbor ħafna appoġġ inti u li ħajġab xpulek ħafna, imma ma naħsibx illi din il kustjoni ta' sanzjonijiet tista' qatt taħdem fil-prattika għaliex hemm ħafna stati membri u jina magħhom illi jemnu illi s-sovranità importanti ħafna u li ma jqablux ma' sanzjonijiet internazzjonali. L-Onorevoli Post, nadilek il-kelma. Grazie ħafna, President. L-għalet nishtiq nir-ingrazzjani rapporter l-sur l-Onorevoli Valero tal-ħidma illi għamlet. Jina nirrapprezenta l-inizjattiva femminista u aħna u jina paċifista. Aħna kollha paċifisti u kontra l-użu ta' armi bi kwalunkwe mod, imma jiena nappoġġa l-idea li hemm bżonn ikun hemm skrutinju fuq l-esportazzjonijiet tal-armi mill-Unjoni Ewropea. Fir-revista The Economist, pereżempju, kidbu illi il-kummerċ tal-armi teċ kem sejr tajjeb nistaw niprojbixxu il-kummerċ tal-armi il- il-Nazzjoni Unita ħadu deċiżjoni biex ehm, biex ikun hemm din il-proibizzjoni ma kien hemm min anzi l-attivisti ġildu għal deċiżjoni ta' dan it-tip imma għalulhom illi din xaġa li mhux taħdem. Huwa possibbli imma li nabolixxu l-armi u dik hija l-viżjoni tagħna bħala feministi li jkollna dinja paċifika mingħajr armi illi taħdem skont fuq id-dialogu. Onorevoli Parnju. F'din id-dinja mqalba, instabli, perikoluża, hija ħaġa ovvja aħna rridu nibnu l-Ewropa tad-difiża. Din kienet eh, realtà l-bieraħ u l-lum iktar importanti minn qatt qabel għallek aħna irridu nimxu skont il-valuri tagħna naqdu flimkien responsabilità u fiduċa, responsabilità billi nibnu l-Ewropa tad-difiża, passi ta' ġgant saru minn sena law u l-Parlament tagħna għandu jappoġġhom u fiduċja li fl-istat ta' dritt bħal tagħna aħna għandna natu rendi kont għallek dan ir-rapport Valero li jitlob ir-raġun kontroll tal-esportazzjoni tal-armi sabiex ikun hemm iktar trasparenza f'dan is-settur, responsabilità f'Ewropa ta' difiża illi tħaresna fiduċja ta' ċittadini tagħna fl-azzjoni tagħna s-sigurtà kollettiva tagħna. Mela il-messaġġ Ewropew tagħna għallum daku. Grazie. Onorevole Cofferati, a lei la parola per un minuto. onorevole Cofferati, al minuta. Grazie Presidente. President. Jina tassew nemmen li l-Europa teħtieġ regoli ġodda ferm iżjed stretti u effikaċi għal dak li huwa il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi. L-istampelna qoddimni jew ħadd tħassib. Kien hemm żewġ avvenimenti f'dawn l-aħħar snin. L-ewwel net diġà semmiet bosta drabi llum żdiedet l-esportazzjoni tal-armi minnaħa ta' 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Tini waħda forsi suqla eżiet attenzjoni iżda ta' tiġi mwarba. Ninsabu quddiem ksur sistematiku ta' tmien kriterji li għandhom imexxu u jsejsu il-bażi ta' skambju bejn il-produzzjoni u x-xiri min-naħa tal-pajjiżi li jitolbu dawn l-armi. Għadda stat mingħajr regoli ġodda mingħajr sistema ta' sanzjoni tas sew reali ħanibqgħu nagħtu darna l paċi u xi minn daqqiet mingħajr marridu, rridu iżda dan ma jfissirx qed naslu jdejna mir responsabilta nkomplu nżidu l-gwerra. Huwa essenzjali li nibdu direzzjoni u nimxu għabbażi tal-proposta tas-Sinjura Valero. E pur terminer, Monsieur Frunzulika. L-ħar kellim l-Onorevoli Frunzulika. Grazzi, Signor President. Kollegi, u importanti ħafna illi ikkonna implementazzjoni konsistenti u koerenti tal-pozizjoni komuni tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa essenzjali l kredibilità tal-Unjoni Ewropea bħala attur ibbażat fuq il-valuri. Minħabba fl-impatt eh, illi għandhom l-armi fuq is-sigurtà tal-bniedem, Dan l-isportazzjoni jkunu trasparenti u stretti u il-partit kollha interessati jridu jaċċettaw in-natura vinkolanti tal-pożizzjoni komuni u jridu jżommu mal-rekwiżiti minimi li fiha din il-pożizzjoni. Naħseb li hemm bżonn applikazzjoni iżjed stretta tal-kriterji komuni u jridu ntejbu trasparenza tal-sistema tal-kontroll ta' esportazzjoni tal-arm tal-Unjoni Ewropea għaliex minn figuri riċenti naraw illi eh, bejn l-2012-2016 l-esportazzjonijiet kienu ta' 26 27%. Jina nishtiq li kunem hemm ta' sanzjonijiet li kastiga lil dawk li ma jżommux mal pozizjoni komuni. Issa niftu l-proċedura ta' kaċ tiegħi nibdew bis-sur Letz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, wie der Bericht Sinjura President, kif jgħid ir-rapport tal-Parlament? Sfortunatament, ma kienx hemm progress fuq il-tmin kriterji li hemm fil-pożizzjoni komuni u fuq kif dawn għandhom jiġu rispettati. U fil-fatt jidher biċ-ċar li hemm min qed jikser dawn il-kriterji għal darbohra l-Parlament hija tisejjaħ għal proibizzjoni tal-armi kontra l-Arabja Sawdija. Għanna bżonn politika li tkun koordinata kif suppost biex tkopri il-natura militari ta' dan il-suġġett. Il-Martin Schulz għal li jekk ma naqblux fuq pożizzjoni ċara mela ħajkun hemm pajjiżi oħrajn illi e, ser jagħtu l-armi ser jbijaw l-armi lill arabja Sawdija armi li pajjiżi Ewropej ma jistgħux jibijawla. Qed nitkellmu hekk anke fuq armi żgħar u ħfief u fost armi oħrajn u għandna bżonn politika pan għandik li għal-esport għandak li huma l-esportazzjoni tal-armi. Grazzi ħafna. Kollegi, l-Onorevoli Koneċna. Ir-rapport juri kemm hija perikoluża il-sitwazzjoni. E, bħalissa l-akbar volum ta' trasport tal-armi mit tini gwardinija law 80% ta' dawn l-armi jispiċċaw fil-vant nofsani. Ir-rapport jgħid bir-raġun illi ċertu stati membri jidħlu fi sħubijiet strateġiċi ma' pajjiżi li jiksru id-drittijiet tal-bniedem. Imma fir-rapport hemm imsemmi wkoll il-bżonn illi eh, jitnaqsu l-fondi għall-esportazzjoni tal-armi. Nittama li ma temnux illi dak, dak li għal Bush darba li għal iżet ma jkonna soldati iżet ma jkonna paċi l-Ewropa tasporta ħafna armi din hija xi ħaġa ipokrita u qiegħda tiswa l-ħajjiet tal-bnedmin. Onorevoli Sinalinos. L-industrija tal-armi tati armi l forzi armati u l GDP ta' kull pajjiż hemm kompetizzjoni qawwija u hemm kumpaniji kbar li esportaw l-armi li huma involuti fi skandli u f'ħafna opaċità l-pozizjoni komuni toħlo ostakoli dawk il-trasferimenti lejn pajjiżi terzi bejn l-istati membri l-industrija tal-armi Ewropea bħala fattur għal kredibilità tal-politika tad-difiża u tas-sigurtà hija medda għaliex eh, ċerti stati membri għandhom ċertu għanijiet u eh, l-ineżistenza ta' direzzjoni ċara. L-Unjoni Ewropea min qed tagħmel xejn, pereżempju, ehm, meta wieħed jara t-Turkija eh, u l attak li qed tagħmel fuq il-Greċja u Ċipru. Madame la Présidente, oui, nous sommes ici très nombreux. Iva, aħna qegħdin hawnhekk u ħafna minna paċefisti ma ma nistawx laqas nkunu ta' sebajna fħalqna u għalhekk jiena nilqa il rapport bilanċata Sinjura Valero li jisħaq fuq ħafna affarijiet li rridu jisiru, per eżempju, id-difiża u l-industrija ta' l-armi. Hemmhekk ukoll ma nistgħux inkunu bollo għax nafu li r Russja, Ċina, biex semmi li l-om biz għandhom industrija ta' l-armi kompetittiva ħafna ma dak li interessani l-iktar f'dan il-rapport huma il-kriterji li aħna rridu nisqu fuqhom, per eżempju rispett ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi importaturi kemm fiħdan u anke il-koll il-prinċipju ta' prekawzjoni u naħseb illi rridu noqogħdu attenti ħafna għaliex nafu illi ċerti armi u teknoloġiji spiċċaw fidejn li ma kellhomx intenzjonijiet paċifisti rridu niġġieldu kontra l-kontrabbandu, l-kummerċ l-eċitu, niżguraw il-sigurtà ta' tranzazzjonijiet dan huwa importanti u Eh, anke fil-Parlament Ewropew għandna niġġieldu sabiex ikun hemm l-Ewropa tad-difiża. L-Onorevoli Morvaj, kollegi, l-Ungerija pajjiżi ila żmien tajt illi Eh, fil-kustjoni tal-kriżi tal-migrazzjoni rridu naraw x'inhu s-sors tal-problema. Huwa il-konflitt bl-armi illi qed wassal għal flussi migratorji u rridu nsaqsu min huwa responsabbli, pajjiżi mhuwiex. Min kellu l-idea brillanti illi eh, jeqret ir-reġim ta' Assad fis-Sirja u li jagħti l-armi lil ċertu eh, gruppi li huma li xi ħodd minnhom huma terroristi u għaw xi minn dawn il-gruppi li jagħmlu profitti kbar. Mela ħajkunu huma li jieħdu refuġjati Sirjani issa min eh, torta min huwa li hemm eh, l-armi ta' erda bil-massa fl-Iraq, min li zjed li mar minn fuq b'dan kollu, min għamel li zjed profitt, għandhom ikunu huma illi jerfaw responsabilta min iddeċida illi il reġim ta' Gaddafi kellu jitwarrab minn Libja u min ser waqqaf issa dawn il-flussi migratorji kollha li ġejjin mill-Afrika Subsaharjani għal kwistjoni ta' responsabilta. Thank you very much. As... L-Onorevoli Ward, grazzi ħafna kif qed nitkellmu aħna il- hemm fira internazzjonali tad-difiża li qed isseħ bħalissa f'Londra. Din għal-fira tkun hemmhekk kull sentejn. Hemm iżjed minn 1500 l eżibitu minn madwar id-dinja kollha li qed juru l-armi tagħhom, snipers, rifles, tankijiet tal-gwerra u bastimenti tal-gwerra. U hemm viżitaturi, hemm anke delegazzjonijiet minn pajjiżi fejn m'hemmx rispett ta' drittijiet tal-bniedem u hemm abbuż tagħhom anzi. U dan kollu bil-barka tal-Gvern Ingliż u l-Ministeru involut. U fil-fatt il-Ministeru jappoġġa din il-fira, imma din il-fira s-seħ bil-moħbi eh, wara protezzjoni tal-pulizija biex bekk dawk illi ibijaw l-armi kunu jistaw jagħmlu l-kummerċ tagħhom in-negozju tagħhom mingħajr ħafna protesti minn nies u dan kollu huwa sussidjat mill-kontribwenti Ingliżi. Jiġifieri jiena nilqa biħġari dan ir-rapport u nappoġġa li daw kollu li daw kollha li tkellmu favur iżjed trasparenza. l Caputo. Grazie, grazie Presidente. Grazie Presidente. il 2012-2016 il-volum ta' armi mibjuwa l numri ta' tħassib ferm iżjed l-jien mill-kolunkwe periodu ta' ħames snin sa' mill-gwerra birda rajna zita ta' 10% mill-ħames snin periodu preċedenti fl-imkien ma' sportazzjonijiet għolja klassifikati bħala ta' problema fid-dal tal-pożizzjoni komuni Ewropea, speċjalment lejn il-vant nofsani, u ċar li din id-dejta tirrifletti kontest internazzjonali li tassewwa mibdul, instabli u kull ma jmur dejjem jinbidel. Issa wasal il-waqt illi ndaħlu kriterju ġdid fil-pozizjoni komuni li konsidra riskju ta' korruzzjoni u ta' ċaqliq tal-esportazzjoni tal-armi sabiex nevitaw illi l-teknoloġija Ewropea tkompli żid f'konflitti li aħna nixtiequ nwaqfu bekk għanna bżon interazzjoni bejn il-koarm u sejaj sabiex nifmu aħjar is-sitwazzjoni tal-pajjiżi xerrejja u naraw min sejjer juża fl ħajm mill-ħajt il-teknoloġija Ewropea. Merci, nous avons terminé le catch DI. Grazzi bit-terċ catch DI issa nati il-mikrofonu lura lis-Sinjura Masikas. Thank you very much um, for this. Uh, Grazie ħafna ta' dan id-dibattitu. Għal darbohra derbiċċar illi l-esportazzjoni tal-armi huwa qasam illi fih ħafna kwistjonijiet komplikati, kwistjonijiet umani, morali, ekonomiċi, politiċi, ġeopolitiċi, eċċetera. Sejna minn xalqat nidħol f'dawn il-kwistjonijiet hawnhekk, imma nixtieq nappoġġa dak li qal Sur Gale, iżjed kmini, li qal illi Eh, mill-pajjiżi kollha li esportaw l-armi, l-Unjoni Ewropea għandha l-aħjar sistema li set sistema soda ta' monitoraġġ, ta' rapportar, għandha sistema li fiha kriterji u e, hija l-aħjar sistema tanqabla mal-bqija tad-dinja. U forsi mhux kulħadd qed japprezza dan il-fatt. Imma l-menu huwa fatt illi għandkom tirrikonoxxu kollha kemm intom. Kien hemm żewġ eh, setti sensiri ta' mistoqsijiet oħrajn kien hemm eh, kwistjoni tal-esportazzjoni tal-armi lejn pajjiżi fil-vant nofsani, speċjalment pajjiżi bħas Sirja, l-Arabja Sawdija, l-Iraq u l-Yemen. Jiena semmejt il-kriterji, fil-fatt kriterju numru 2 li għandu xaqsa ma' tal-bniedem, dina intużat bħala raġuni għalfejn ma nantax licenzja l-esportazzjonijiet. Fis-sena 2015 natat bħala raġuni 72 il-darba u fis-sena 2016 89 il-darba u forsi tajdu mhux biżejjed imma qed naraw din ix-xejra u ta' min wieħed jirrikonoxxija. Issa kien hawn minn sejjaħ ukoll biex noħorġu eh, embargo għal l-esportazzjoni tal-armi mill-Unjoni Ewropea lejn il-pajjiżi kollha tad-dinja. F'dan ir-rigward, ikun hemm bżonn appoġġ unanimu mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Se nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu. Eh, Id-diskussjoni tal-lum turi illi Informazzjoni dettaljata hija disponibbli fuq livell ta' Unjoni Ewropea u qed hemmhekk għall-iskrutinju pubbliku. Il-fatti li deċiżjonijiet nazzjonali fuq l-esportazzjoni tal-armi huma rapportati u għaldaqstant eh, wieħed jista' jagħmel mistoqsijiet dwarhom dana jkompli jżid fil-kontabilità ta' din l-informazzjoni u għalhekk hemm iżjed trasparenza u dinja hija essenzjali eh, fil-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea tajt biċċar illi il-liċenzjar għall-esportazzjoni tal-almi huwa dejjem fidejn l-Istati membri. Hemm din ir-responsabilità nazzjonali u fl-isfond ta' dan il-pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea tappoġġa iżjed konverġenza bejn elementi komuni u iżjed skambju ta' informazzjoni. Il-konverġenza huwa dejjem proċess li huwa dej il-titjib li kien hemm bħala riżultat ta' reviżjoni tal pozizjoni komuni tal-Unjoni Ewropea fil-fatt wassal għal iżjed konverġenza bla dubji ta' xejn skrutinju parlamentari akbar fuq livell nazzjonali u livell ta' Unjoni Ewropea eh, jissem manka fil-rapport. Jina għal darbohra xtaqt eh, najt li napprezza l-rwol tal-Parlament u napprezza l-fat li d-deċida li zomd il-kustjoni fuq l-agenda. Grazzi. Grazzi, mella nerġaw nduru fuq il-Signora Rapporter, Signora Valro. Ja, debatten visar verkligen hur... Eh, Grazzi ħafna. Dan il-dibattitu eh, juri kif jista' jkollna perspettivi differenti miegħek Kustjoni importanti xorta waħda. Kien hawn min semma li mhux qed nitkellmu fuq il-bqija tad-dinja eh, f'dan ir-rigward, ma hekk qed nitkellmu fuq l-esportazzjonijiet mill-Ewropa u għalhekk mhux qed insemmu pajjiżi oħra. Kif semmejt iżjed kmini, hawnhekk mhux qed niddiskutu illi nwaqfu l-esportazzjoni għal kollox. Eh, u laqas ma qed ngħidu li l-pajjiżi m'għandhomx ikollhom id-dritt li jiddefendu il infushom middera għaw ċertu nisa għek li għek femu, imma nishtiq nappellalom għawek biex jerġaw jaqraw dan il-rapport qabel ma jivvutaw dwaru għada. Issa semmejna l-pozizjoni komuni hija biċċa leġiżlazzjoni tajba u e, nemmen li hija tajba jekk tiġi intużata sew. Hemm kriterji li qegħdin jinkisru skont ċertu studji illi saru imma madankollu l-istati membri jemnu illi għandhom regoli saħansitra iżjed stretti minn dawk li hemm fil-pożizzjoni komuni. U għaldaqstant wieħed isaqsi imma Ekku fil-verità Franza tajt li għandha li zjed eh, regolamenti stretti, Renju Unit jgħid l-istess ħaġa, pajjiżi u kollek jgħid li għandu li zjed regoli stretti. Mhux importanti minn għandu li zjed regoli stretti, il-kwistjoni hi jekk dawn ir-regoli u xed jiġu rispettati u hemm regoli li kollek aħna qbilna fuqhom. Issa jista' jkollna regoli iżjed stretti minn dawk li hemm fil-pożizzjoni komuni ma, eh, jistax ikun hemm regoli inqas stretti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Para minn ikolli trattat għal kummerċ tal-armi u hemm artiklu illi la jisemma fil-pożizzjoni komuni laqas fil-leġislazzjoni Svediża u dan huwa artiklu dwar il-vjolenza għabbażi ta' ġeneru. Din hija xi ħaġa għandha x'taqsam ma' drittijiet tal-bniedem huwa kriterja illi mhuwiex inkluż eh, espliċitament u nittama li eventwalment ikun.